Issa, il-punt li jmiss huwa rapport eh, dwar ħata Sur Danielis dwar it-tkabir blu, t-tiskħ ta' it-kabir blu, it-tisħiħ ta' t kabir sostenibli fi setturi tal-bahar ta' trasport marittimu ta' turizmu tal-UE. Grazie ta' sew, Sur President, Sur Kummissarju. Iva, b'riżultat tal-krizi u tal-qat li dejjem jizdiet, fil-fat li brna ħafna mill-kompetitività tagħna fl-Unjoni Ewropea. U għal daqstan tem bżonn li nieħdu rwol ġdid fl-ekonomija dinija. Importanti li nadottaw metodu ġdid ta' tkabbir. aħna nħossu li ħafna u ħafna iktar tkabbira jista' jintlaħaq b'approċċ iktar realistiku. Irridu iktar kooperazzjoni bejn setturi differenti li fil-flimod ma kinux jaħdmu flimkien aħna qed nitkellmu dwar um, għad attwali ġifieri dik ta' 28 stat membru li rridu jaħdmu bejnietom Iżda rridu nżomu f'moħna li stati membru ma rridux ikunu biss attivi fiż-żoni eh, ta' madwar il-kosta tagħhom, imma wkoll ma' stati membri oħra. Il-soċjetajiet ta' klassifikazzjoni l-industrija ta' tbaħħir dawn kollha jistgħu jaħdmu aħjar bejnietom għall-ekonomija marittima. Naħseb li hawnhekk għandna potenzjal qawwi Għanna rizorsi kbar illi nistaw nisfruttaw. Naħseb illi nistaw eh, nuħol u għaddirittura nofs miljon impieg qabel 2020 l-Unjoni Ewropea imma wkoll l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali irridu jimplementaw u jippjanaw kif inhu xiera eh, l-infrastruttura, ikun hemm il-qafa l-osfa legali, kun hemm l-aħjar skambju ta' informazzjoni, kooperazzjoni aħjar, mekanizmi ta' finanzjar aħjar, biex bekk is-settur marittimu jiżviluppa kif inhu xiera. Iżda rridu nagħtu eh, imbuttatura qawwija U għal daqstant irrit ikonna pjan fuq livell Ewropew biex ikonna kooperazzjoni aħjar bejn l linji ta' politika li hemm u l-istrumenti li għanna u affarijiet oħra li jistgħu komplu isaħħu l-kooperazzjoni f'dan is-settur. Irridu naraw li l-atturi privati u pubbliċi jaħdmu jitfit bħala part bħala parti mill-qafas ġdijt li aħna ħanuħol u f'dan is-settur, jekk jkun hemm tuħ għal kontrarju fil-fondi ma nafx kemm dan jista' jikkontribwixxi rridu ninvestu wkoll fl-enerġija u fl-infrastruttura, rridu nħarsu lejn l-2020 bħala, bħala destinazzjoni manke l-lin, u rridu naraw narx strumenti ta' finanzja rħan adottaw bħala prekondizjoni naħseb illi dan l-finanzjar ħajġib valur miżjut. Irrid ikonna settur illi ikun sostenibli u naturalment illi kompli iżom ħares l-interess ambientali. Iċ-ċittadini Ewropej għal sekli sħaħ sissa ħarsu lejn l-ibħra ta' madwarhom u raw fihom ċans għal-ġejjieni. Ġifiri rridu naraw minnaħa ta' nissa kif ħanaddu l-aħjar komunikazzjoni li mumma l-aħjar inizjattivi li ħan jihdu nixtieq nirringrazzja minn naħa tiegħi shadow rapporters kollha l-kooperazzjoni tas sew tajba li huma frew nixtieq nirringrazzja wkoll lil dawk kollha li kontribwixxew. Issa nixtieq nistieden lis-Sinjura Batrawana Bex. Grazzi tassew, Sur President, jena minna tijaj nishtiq nifraħ il-Kommissjoni, rapporter u xedaw rapporter sa' kontributi taħħom biex komplu saħħu dan it kabber blu anki għal pjanifikar spazjali tal ta' zoni marittimi biex nkomplu nisħu fuq ir-riċerka, fuq l-innovazzjoni, fuq eh, it-titjib anki tal-immanġjar, tal immaniġjar tal tal ijan tal baħar naħseb illi dawn huma kollha fil-fatt rikkezz li hemm bżonn li nħarsuhom. Mhux biss li nagħmlu eh, riċiklaġġ tal-metalli fl-industrija, imma rridu naraw naqra illi eh, fil-fatt nistudjaw il-vijabilità ta' kif aħna nistgħu nużaw ir-riċiklaġġ fl-imkien ma' imminar ġdijt biex niksbu biex niksbu materjali ġodda metalli ġodda u naraw li l-metodi tagħna jkunu sostenibbli. Għalhekk aħna qed nifinanzjaw l-aqwa proġetti, l-ikbar proġetti biex nħasu lejn rizorsi kbar ġodda illi joffru l-ebħra tagħna. Hawnhekk hemm bżonn ħafna na bżon ta' informazzjoni xjentifika soda biex naraw naqra kif dan is-settur ħajkun qed jaħdem fil-ġejjin u rridu niftakru fir responsabiltajiet ambjentali tagħna u fis sostenibilità li tant nitkellmu dwar il-kelliema li jmiss is-Sinjura Rodgeva. Grazzi, Sor President. Signor Kommissarju, nxena ringrazzja il-rapporter għal dan il-rapport sostanzjali fuq il-settur u l-politika marittima nixtieq ngħid li ma jistax ikun hemm tkabbir blu jekk ma jkunx hemm kultura marittimu marittima illi tassew tinsab fil-qalba hemm ħafna organizzazzjonijiet u entitajiet involuti. Ma dan kollu naħseb li l-iskejjel vokazzjonali marittim mhumiex daqshekk voga. Mumiex aqqas daqstant attrajenti meta nitkellmu dwar livelli ta' edukazzjoni ola, il-pajjiżi li għandhom kultura marittim għandhom ikollhom strateġiji ċara u politika integrata, b'mod partikolar fis-settur marittimu u jrid ikun hemm iktar kooperazzjoni għal qafas armonizzat belli sa' membri l-għaliex inkella hawnhekk risqin lejn il-falliment. Eh, Rridu morru l-ura għal kustjoni għal-izvilup tal-bahar iswet u jkuna strategija fuq dan. Grazzi u s senjura Meisner. il kelmu fidejk. Sal-2050 ħajkun hemm madwar 9 biljun ruħ jgħixu fuq id-dinja. Ġviri nafu li l-art miex biżiet ħajkunna bżonn l-ibħra u l-Ewropa diġa fil-fat ħadet eh, passi qawwija għal politika tagħha u hemm ukoll numru ta' aspetti ekonomiċi marbuta tal-baħar, hemm riċerka li qed issir fil-qijan tal-ibħra tagħna u għal daqstant hemm bżonn li konna politika marittima integrata. Qed nitkellem dwar it-kabir blu għet mill-pilastri tal-istrateġija 2020 illi ħajġib iktar tkabbir u iktar xogħol grazzi għat turizmu, grazzi għat xogħol li qed jinħolo, hemm ħafna opportunitajiet, hemm ħafna riċerka għaddejja fuq eh, il-materja prima, l-akwakultura, il-fish farming. Ġveri rridu eh, nibqaw insusu b'dawn b'dawn l-attivitajiet, grazzi l-rapporter u senjura Damaknaki tal-ħadmet fuq dan is-suġġett. Grazzi għal dawk il-klim. L-Onorevoli Hesigero sissa. Pragmati na naptikthi għal-lazga ekonomija. Grazzi ħafna, President. Aħna u niżviluppaw l-ekonomija l-blu. Iżda, l-ekonomija l-blu hemm bżonn illi jkollha wkoll aspett ambjentali. U ħafna jiddependi fuq l-istat tal-baħar. U għandna it-tniġġis fil-bahar u dana jaffetwa mbagħad il-biodiversità. Aħna nixtiequ allura tkabbir blu. Dana jwassal bat għall sfruttament ta' risorsi tal-bahar iżda fl-istess waqt eh, naraw li nħarsuhom dawn ir-risorsi. Ħafna żgħażagħ studjaw dan il-qasam u bekk għandhom ħiliet li huma bżonn jużi għall-aħħar. Bekk neħtieġu approċċi ġodda li tfissru illi tali attivitajiet tal-baħar jaqdu kemm il-biodiversità kif ukoll iċ-ċittadini. Jiena mill-Toskana u aħna għandna wkoll x'nofru f'dan il-qasam Aħna u kol nittu pjaċir bil-referenza għad direttiva ta' servizzi għalix din toffri ħafna jnuniet lil-negozjanti zzar, lil-familji illi edin jikontribwixxu għal iżvilupp u s-sigurta ta' kosti tagħna. U aħna nafu li din hija xi ħaġa li aħna għandna fl-Italja u aħna nafu kol nilqaw dawk li ġu jżuruna f'dawn il-inħawi. U allura forsi jista' jkun li xi multinazzjonali ikunu jistgħu mbagħad ikeċċu lil dawn il-negozji żgħar. Nafu li dawn l-affarijiet qegħdin jiġru, jiena stess naf li dan qed iseħħ. U allura rridu nejnu dawk iż-żoni zvanċaġġati. U jista' jkun hemm dawn iż-żoni ħilsa li jistgħu jgħinu. U per eżempju, il-gżira ta' Elba u kol tista' u wkoll għajnuna lix għaddejja mizmien ta' reċessjoni u jista' jkollha bżonn għajnuniet anki għall-investimenti tagħha. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sajer. Juuri päättynyt Irlannin puheenjohtajuuskausi nosti esille sinisen kasvun eli EUn meritalouden kestävyyden. Nittu pjaċir illi kienem dan eh, l-enfasi fuq it-kabbir fil-qasam tal-bahar, fil-qasam blu, l-ekonomija l-blu, biex bekk waslu għall izvilup Nafu illi issa l-presidenza eh, sej fil-passat il-presidenzi eh, forsi tefaw dan is suġġett warbuħ dan is suġġett għax kellhom affarijiet oħra fuq jiffukaw u allura irridu iva nifukaw fuq l-akwakultura u s-sajt. Iżda rridu naħdmu u koll fuq l-enerġiji blu, per eżempju, il-siseb tar-riħ u anki biex nisfruttaw l-enerġija li ġeja mill-bahar. Dan ukoll kollu għandu x'jaqsam mal-qasam tal-teknoloġija blu. X'taqtu ukoll nirreferi għal dak għandu x'jaqsam is-settur tal-bastimenti Diversi pajjiżi jiddependu fuq il-portiet ta' xurxin fl-Ewropa u dan huwa aspett ieħor li rridu nqisu wkoll. Onorevoli Bonanini. Grazzi, President. Jena staqt ukoll koll eh, nifraħ li rapporter u nisħaq u nefrażizza żewġ punti illi jidir li l-um importanti. l ewwel problema biex ikonna tkebbir biex najdu hekk sostenibli u bilanċat jeħtieġ li noħolqu integrazzjoni bejn il-kosti u l-artijiet. Ħafna drabi il-kosti huma sfruttati mingħajr organizzazzjoni sewwa u allura hemm loġika eh, daqsxejn eh, imħawda li mbagħad tfisser illi naraw illi ikonna zoni fuq l-art fejn umbat l-opportunitajiet ikunu iżar u allura jeħtiġu illi konna attivitajiet ta' stimolu anki għal residenti f'dawn l-zoni. Umbat rridu nodu attenti għal dak li għandu x'jaqsam l-akwakultura għaliex rridu tassew li din tkun sostenibli. Nafu li l-akwakultura eh, u kol eh, għanda impatti negativi mill-antibiotiċi u kol per eżempju li jintużaw u għallur dan jwasta jwassal u kol għal ħsara anki l-linnijiet fejn ikonna dan din l-attività ta' akwakultura. Grazzi. L-aħħar kellim il-Kummissarju Tamanaki. Grazzi, President. Qabel xejn nirringrazzja lir rapporter l-Sur Danellis, il shadows kif ukoll il-membri tal-Komitati Assoċjati mill-Parlament Ewropew. Grazzi għal dan ir-rapport. Nirreferi wkoll għal Komitati tat Trasport, tal iżlupp Reġjonali u tas-Sajt, ċertament. Huma produċew rapport tajjeb ħafna jiena kontenta li l-kellima kolla eh, għarfu e, li b'dan ir-rapport u anki bl-inizjattiva tagħna dwar it-kabbir blu għanna grupp ta' proposti li ħarsu l-qoddim u li għandhom ukoll qafas realistiku. Nishtiq ukoll nilqalfat li eh, rapport qed jappoġġa il-ħames oqsma importanti identifikati mill-Kummissjoni u dawn għandhom potenzjal għal ħolqien tal-impjegi u l-applikazzjoni tal-innovazzjoni. Dawn il-ħames oqsma huma l-enerġija blu, l-akukoltura, turizmu kostali tal-bahar, l-estrazzjonijiet mill-bahar u anki l-arfin dwar il-bahar. U issa nixtieq nirreferi għal xi punti speċifiċi. L-ewwel net l-industrija tal-bastimenti u trasport bil-bahar. Iva nafu li hawnhekk għandna xi diffikultajiet kif semma ir-rapporter u xi membri oħra, iżda jiena wkoll xtaqt nisħa illi hemm mezzi differenti kif nikkontribwixxu għal tkabbir sostenibbli fis-settur, pereżempju innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, inneħħu x-xkiel amministrattivi, inneħħu l-amministrazzjoni żejda u nippromovu l-innovazzjoni. Bekk hawnhekk għanna fejn intejbu s-situazzjoni. Issa dwar it-turizmu kostali naqbel mar-rapport l-ewwel sfida hawnhekk hija li niżguraw illi il-ħiliet għal dawk li jaħdmu fil-qasam ikunu preżenti u allura il-Kummissjoni se tippreżenta komunikazzjoni dwar turizmu kostali u tal-baħar qabel l-aħħar ta' din is-sena. L-aħħar punt l-importanza ta' sostenibilità integrata jiena wkoll għandi l-istess tħassib li smajt hawnhekk minnkom membri tal-Parlament Ewropew dwar il-bżonn illi konna sostenibilità f'dawn l-azzjonijiet kollha. Jiena naqbel bisħiħ li dimensjoni ambientali teħtieġ li tkun mainstream għal kull inizjattiva ta' tkabbir blu. Ridu inħarsu l-ambjent naturali tagħna jekk tassew nixtiequ nibbenefikaw mill-opportunitajiet li din toffri u biex bekk ma neqirdux dak li hija toffri kif ġara forsi fil-passat anki bl-art tagħna u allura għandna bżonn proġett ta' riċerka għal dak li għandu x'jaqsam l-estrazzjoni tal-minerali u l-impatti ta' dan dan il-proġett imbeda taħt il-programm AFAS Ewropew u qegħdin nistennew illi dan il-programm ta' riċerka dwar l-astrazzjoni tal-minerali eh, jibda fil-ħarifa. Bla dubju, jeħtieġu eh, saħħu l-isforzi tagħna ambjentali naqbel. Iżda xorta waħda maħniex se nkunu nistaw natu il-level sħiħ ta' materja prima illi l-industriji tagħna tassew jeħtieġu allura rridu niżaminaw l-opzjonijiet u l kollha. Eh, l-estrazzjoni tal-minerali jista' joħloq aktar impiegi u aktar opportunitajiet ta' negozju iżda wkoll anki żviluppi fit-teknoloġiji u anki garanziji għal eh, provvista bla problemi tal-materja prima u naqbel ma' rapporter u oħrajn illi jkunem il-kondizjoni ċertament illi dan is-settur emerġenti u kwalunkwa settur ieħor nista' ngħid ikun parti minn sforz ikbar ta' sostenibilità fi klim ieħor biex nkun aktar konkreti, jeħtieġ illi niżguraw illi jekk għodda mamul mill-persuni ikun b'xi mod qed jintuża fil-baħar, eh, naraw illi kun hemm standards stretti ambjentali li qed ikunu qed jiġu osservati. U allura dawn huma l-intenzjonijiet tagħna u hekk se jiġri. Bekk mill-ġdid nirringrazzja lir-rapporter l-kellima kolla, l-membri kolla ta' eh, parlament għall appoġġ ta'kom għal din l-inizjattiva ta' tkabbir blu. Grazzi, President. Dank Ihnen für Ihre Wortmeldung, die Aussprache. Grazzi ħafna bekk nagħlqu d debattitu dwar dan il-punt il-votazzjoni isseħ għada nofsinhar. U bek naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna l-Onorevoli Toja, rapport tagħha l-kontribut tal-kooperattivi biex tineleb il-kriżi u nagħti l-kelma lir-rapporter. Grazzi President, fil-kriżi naf